kamra biex nivvutaw għax din isa e, xi università b'ħafna studenti iktar milli um, Parlament Ewropew. Grazzi. Grazie. Grazzi onorevoli Bradburn għal dak is-suġġeriment aħna e, se naddu talba tiegħek l kwesturi sabiex jieħdu l-azzjoni meħtieġa. Qabel ma naddu għal votazzjoni għandi xie informazzjoni xnatikom. L-ewel net najdilkom li il-komitat kompetenti bat eh, emenda l-test approvat mill-Parlament Ewropew fuq il-pozizjoni tal-Parlament Ewropew li jiffissa kondizjoni eh, kondizjonijiet armonizzati għal prodotti tal-kostruzzjoni eh, skont il-regolament l-emenda issa hija approvata sakemm uh, eh, minnaw sa 48 sija oħra ma jkunx hemm eh, talba kontra il-rettifika tista' fuq il-sit Seance on Direct. Komunikazzjoni oħra skont l-artiklu 211 paragrafu 3 tal-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali jipproponi l-interpretazzjoni li ġejja tal-artiklu 56 u 50. Interpretazzjoni tal-artiklu 56 wara li reġant bat lura l komitat fuq abbażi tal-artiklu 56 dan il-paragrafu 3 il-komitat kompetenti qabel ma jiddeċidi fuq il-proċedura irrid jagħti l-possibilità lill kummissjoni biex tagħmel għażliet skont l-emendi li huma fil-kompetenza tagħha biss mod partikolari l-għażla ta' emendi li jridu jiġu eh, eh, proposti lill-Parlament dana skont il-tieni paragrafu tal-paragrafu tlieta jridu jsiru oralment jew bil-miktub u dana biex jagħti il-possibilità lill parlament biex jara meta jkun l-aħjar biex issir il-proċedura in kwestjoni l-interpretazzjoni tal-artiklu 50 id-deċiżjoni tal-konferenza tal-presidenti biex tapplika l-proċedura bil-komitati assoċjati tapplika bil-fażijiet kollha tal-proċedura in kwestjoni drittijiet marbutin mal istatus tal-Komissjoni kompetenti u ma imħadma mill kumitat kompetenti f'dan ir-rigward. Għadħaddim ta' dawn id-drittijiet din tal-aħħar trid rispetta l-prerogativi tal-Kumitat Assoċjat mod partikolari l-obbligu ta' kooperazzjoni lejali skont dak li war kalendarju biex tara li ma emendi qed jiġu ippreżentati fl-awla eh, u dejjem fil-kompetenza esklusiva ta' ħafkas li l-Kumitat kompetenti ma tarafx il-prerogativi tal-Kumitat Assoċjat assoċjat allura deċiżjonijiet adottati minn dik tal-ewwel jibqgħu validi. Imma l-Kummissjoni Assoċjata tista' tippreżenta direttament l-emendi dejjem fil-limiti tal-kompetenzi esklusivi tagħha. Din l-interpretazzjoni meqjusa bħala adottata jekk ma tiġix ippreżentata xi eh, oppożizzjoni sakemm jibda tibda seduta għada l-4-16 ta' frar. Jekk ma jkunx hemm oppożizzjoni għal din l-interpretazzjoni, ir-rapport Mathieu jitneħħa mill-aġenda ta' din is-seduta. Diamo ora Issa nibdew bil-votazzjoni. L-aġenda issa tajt li għanna nivvetaw skont eh, proċedura semplifikata fuq il-rapport ġoli fuq il- l-emenda tal-ftejim bejn il-Komunità Ewropea u l-Afrika tisfel dwar il-kummerċ, l-iżvilupp u l-kooperazzjoni. Nivvotaw votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. La votazzjoni chiusa. Votazzjoni maluqa. Il-rapport ġi approvat. Issa nivvotaw fuq uh, bl-istess proċedura il-rapport tal-Onorevoli Koppa bejn ftejimiet tal-Unjoni Ewropea mal iżlanda Liechtenstein u Norveġa. Dak favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Sur Art jitkellem. Apologies, my voting machine. Eh, skużani imma il-magna tal-vot tiegħi mhix qed taħdem hekk jogħġbok ibadli ibadli technician. L-Onorevoli Kofferati jiena wkoll għandi l-istess problema il-magna tal-vot tiegħi mhijiex taħdem, is-servizzi se jieħdu nota ta' dak li qed tajdunna. Issa nivvotaw l-istess proċedura fuq il-rapport tal-Onorevoli